El señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas. Eżis kollegi, signori, għat noħoda naqra bi kbira ta' persuni li soltu ikonaw fil-plenarja ta' billejl għaw l-istess ammont ta' nis prezenti għawnek illum għal-mistoqsijiet l konsil għal xissa dak huwa il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u minar ma naħlu iktar ħin naddu mill-ewwel għal-mistoqsijiet nifirħu l-Sur Chastel li qiegħed hawnhekk għannom tal-Kunsill u jirrappreżenta il-Presidenza u jista' jwieġeb għal mistoqsijiet. L-ewwel mistaqsija hija mis-Sur Bernd Posselt dwar il-politika barranija u identità u d-difiża. Nagħti il-mikrofonu lis-Sur Posselt. Skużawni għajt il-President, nagħti il-mikrofonu lis-Sur Chastel biex iwieġeb għal mistoqsija. Grazzi, Sur President. Jena kontent ħafna illi għawnek et nitkellem eh, għawnek uh, f'din il-kamra il kamra mimlija ta' spajda għall-lajbirek. il-proċedura sur Posselt tafa sew sur Posselt is-sur xastel se jwieġeb għal mistoqsija li inti għamilt bil-miktub u mbagħad ikollok l-opportunità illi t-kommenta jew tagħmel mistoqsija addizzjonali. Issa, is-sur xastel. Kif kont qed ngħid il-politika Ewropea tas-sigurtà u tad-difiża għaddit minn evoluzzjoni kbira u saret waħda mill-elementi l-iktar dinamiċi tal-integrazzjoni Ewropea kważi 10 snin wara il-politika Ewropea ta' sigurtà u diffiża li tagħmel parti wkoll politika barranija sigurtà komuni. L-Unjoni Ewropea hija fuq il-linja ta' qudiem u fuq ix-xena internazzjonali l missjonijiet tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja huma prova fuq l-inizjattiva tal-Kunsill u l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal- pest eh, għamlet 24 missjoni ta' natura ċivili, ċivili militari u militari biss u l-Unjoni hija preżenti fl-Afganistan, fil-Ġorġja, fil-Fant Nofsani, fl-Iraq, fil-Somalia, fil-Balkani tal-Punent. Mem ebda dubju li dawn il-missjonijiet kontribwixxu wkoll biex issaħħu l-viżibilità tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam Il-kontest ġenerali ta' dawn il-missjonijiet huwa deskritt mit-Trattat ta' Lisbona li jiddefinixxi wkoll il-kontest tal-politika ta' sigurtà u tad-difiża komuni. Return fak Rexur Posselt li l eurokorp ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea huwa eh, korp operattiv li Eh, twaqqaf fl-1992 taħt il-President Franċis Mitterrand u kien juża fil-Bosnija kien hemm l-interoperabilità tal-forzi armati ċerti stati membri l-Belġu, Franza, Ġermanja, Lussemburgu, Spanja u huma membri u Eurocorp hija huwa miftuħ għal parteċipazzjoni tal-istati membri. Il-Presidenza Belġana għamlet sforzi kbar fl-implementazzjoni tal-Trattat tal-Lisbona u għalhekk il-Presidenza tilqa il-ftehim Nista' ngħidilkom li il-Presidenza Belġana se tkompli bl-isforzi tagħha biex tasal għal-ftajim għal parlament għal modifika ta' żewġ reglamenti li għandhom xaqsmu mal-Servizz Ewropew għal anki fuq livell finanzjarju u anki f'dak li għandi xaqsam mal-politika Ewropea eh, barranija l-Unjoni Ewropea li ikollha kapaċitajiet ċivili biex tkun tista' tilħaq l-ambizzjonijiet tagħha arkitettura Ewropea tal-pjanar u ġestjoni tal-kriżi, kapaċità ta' reazzjoni rapida u koerenti anke operazzjonijiet ta' assistenza ta' għajnuna il- ġestjoni ta' kriżi tisħiħ tal-Aġenzija Ewropea tad-Difiża u l-azzjoni strateġika bl unjoni Ewropea u NATO li huma importanti u jitolbu sforzi partikolari il-Belġu jgħat ħafna importanzi lil din il-politika ta' sigurtà u dawn il-punti kollha se jkunu diskussi mill-Ministri Ewropej Eh, għad-difiża għada u pitada fil belġju Grazzi. Ministro, signor Posselt, tiene usted 30 segundos para eh, una pregunta subsidiaria o complementaria. Sur Posselt, jekk tista' tagħmel mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna, komment fil ossor Dik kienet tweġiba eccellenti, Sur President. Jiena aktar kmieni kont qed nipprotesta fuq il-kumment ċiniku eh, dwar la tendenza il-persuni illi għamlu l-mistoqsijiet huma preżenti u d-dmir tiegħek huwa li tweġibna. Issa għandi mistoqsija, il-Belġu qed jippjana xi inizjattiva biex jara illi il-politika komuni ta' sigurtà eh, aħna beħsibna illi insaħħu il-Bundesberg fil-Ġermanja bħalissa il-Belġu huwa pajjiż Ewropew u forsi għandha ħsieb li tagħmel l-istess ħaġa. Grazzi, Sur Chastel. Jista' jwieġeb għal din il-mistoqsija. Sur President, jiena nixtieq infakkar l-Sur Postel twa it-tmim tal-interventi għajjenati li fil-programm tal-Presidenza Belġana kienem għata kwistjonijiet u suġġetti li għandhom issaħħu l-kooperazzjoni tagħna dak li għandu xaqsam il-difiża li l-Belġu qed taħdem qed jaħdem fuq ħafna inizjattivi ta' seminars u gruppi ta' riflessjoni anki fuq dik li kapaċità u eh, jina eh, nsemmi l diskussjoni li se jkollhom il-Ministri tad Difiża għada u pitada fil-Belġu waqt kunsill informali tal-Ministri tad-Difiża li se jsir f'Gent. Grazzi ħafna Sur Chastel. Qed nara s-Sur Semke eh, għandu mistoqsija wkoll. U din hija xi ħaġa li ssir skont ir-regoli il-mistoqsija tiegħi Eh, se nagħmilha għaliex il-Ministru qal li għadha se jkun hemm tal-Ministri tad-Difiża informali u għal daqstant għandi din mistoqsija fiħdan l-Unjoni Ewropea kien hemm grupp twaqfu gruppi tal-battalja ma sissa dawn għadhom jeżistu biss fuq il-karta waqt id-diskussjonijiet li se jkollhom il-Ministri dan huwa punt li se jiġi diskuss jew eh, se jibqgħu biss affarijiet fuq il-karta, jew dawn il-gruppi tal-battalja se jkunu jeżistu fir-realtà. Sir Chastel, tixtieq uh, għal dik il-mistoqsija? għal din mistoqsija addizzjonali tweġiba simili għal dik ta' qabilla, ovvjament aħna rridu illi ikonna operazzjonalità massima u waqt il-laqa formali tal-Ministri tad-Difiża għada dan is-suġġett speċifiku se jkun diskuss u fil-ġranet li ġejjin issa naraw se joħroġ minn dawn eh, minn din il-laqa informali tal-Ministri tad-Difiża li f'hemm fosthom li jixtiequ li nagħmlu progress fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, Ministru. Sur Possel, tina irrit ngħidlek li nifhem li il-komment illi għamil il-Ministru jorbot mal-fat illi kienet mistoqsija interessanti, tweġiba interessanti u bija tassew ħasra illi mawx aktar uh, membri parlamentari għawnek sabiex ikunu jistaw u koll u ma jissima u jisegwu din id-diskussjoni waqt il- għalek nirringrazzja għal daw kolla li għedinaw għal prezenza taħħom. Mistoqsija numru 2 ta' Myrit McGuinness u Georgios Papa Nikolaw dawn ġew irtirati minn eh, persuni li kienu għamluhom u naddu issa għal mistoqsija numru 4 is-Sinjura Blinkeviċute dwar it-tnaqqis tal-faqar u l-esklużjoni. Is-Sur Chastel iwieġeb. Grazie, Sur President il-programm ta' 18 xar tal-Konsil li twaqqaf mill-trio tal-Presidenzi jgħid il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni se jkun eh, priorità u eh, rridu nisħu fuq il-persuni qiegħda fuq it-tfal jiexu fil-faqar, ħaddiema faqar, il-familji ta' ġenitur wieħed. Il-ġlieda kontra il-faqar hija ukoll inkluża fl-istrateġija ta' l-Europa għall-2020 li ġi adottat mill-Konsill Ewropew u li rrit li l-inklużjoni soċjali tasal ukoll permezz ta' tnaqqis tal-faqar li joħorġu 20 eh, miljun persuna eh, mill-faqar. Se minn istess sal-2020 rridu illi u koll iwaslu għal 75% il-perċentwali ta' persuni illi ta' nisa illi jkunu impiegati. Issa waqt il-presidenza Belġana hemm erba' prioritajiet li se nisqu fuqhom fil-ġlieda kontra l-faqar, id-dħul minimu, protezzjoni soċjali, il-housing u l-kwestjoni ta' persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu, il-ħarsin ta' tfal fil-familji tagħhom u l-parteċipazzjoni ta' persuni li qed jgħixu fil-faqar u da' kollha li huma involuti fil-ġlieda kontra l-faqar, prekarjetà u l-esklużjoni soċjali. Il-presidenza se tkompli s saħaħ id-dibattitu fuq il-dħul minimu fuq livell Ewropew waqt ir-round table tal fuq il-faqar u l-esklużjoni soċjali li se ssir fil 18 eh, 18 Ottubru li ġej u l-ideja hija li kull stat membru ikollu dħul eh, livell ta' dħul minimu li jgarantixxi ħajja livell ta' ħajja xir għal presidenza se tagħmel kull sforz ukoll biex tippromovi fuq livell Ewropew l-importanza tal-prinċipju tal-governanza tajba li garantixxi l-parteċipazzjoni ta' persuni li qegħdin jgħixu fil-faqar barra minn hekk u sabiex nigarantixxu lil kulħadd id-dritt fondamentali għal housing. Il-Presidenza Belġana se tagħti importanza lill aċċessibilità ta' fuq il-housing f'waqt konferenza li se ssir fid-9 u l-10 ta' Deċembru. Il-Presidenza wkoll se tisħaq fuq l-importanza tal- tal fil-ġlida kontra l-faqar fost it-twal u illi dan il-faqar ma jgħaddix minn ġenerazzjoni għall-oħra waqt konferenza fil fat li diġa saret fit-2 u 3 ta' settembru fil-16 u 17 ta' deċembru l-presidenza se tala il-sena Ewropea għal-ġilda kontra l-faqar l-esklużjoni soċjali biex tara x-lezzjonijiet nistaw nitalmu minn dan għal-ġejjeni. Grazzi l-autur forsi jixtieq jagħmel mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi għal tweġiba estensiva ħafna iva jiena nifhem illi huma l-istati membri li jridu jiġildu kontra l-faqar l-eskużjoni soċjali u jiena nixtieq nawgura kull suċċess lill presidenza Belġana sabiex l-istati membri kunu jistaw jiddeċidu darba l dejjem dwar standard soċjali minimi u tħul minimu. Madana kollu, x'taħseb inti dwar il-metodu ta' koordinazzjoni miftuħ huwa għabizzejed biex wieħed jiġġieled kontra l-faqar l soċjali? Issa jweġa Pissur xastel. Mela, jekk niftakar sew 15 ilu eh, f'din il-kamra waqt sessjoni ta' dan it-tip jiena wkoll weġib tal din il-mistoqsija illi dan għawati li dan il-metodu u jista jagħti riżultati konkreti u għal daqshekk intenni dak illi diġà 15 ilu. Grazzjas, eh, signor Ministro. Grazzi ħafna, Ministru. Mistoqsija li miss ja ta' Sur Gallagher dwar is-Simpożju Internazzjonali dwar ftehimiet ta' sħubija dwar ix-xjenza u s-sajt. sur Chastel. il-Symposium Internazzjonali għal tisħiħ ta' sħubijiet se tkun organizzata fid fid-9 u 10 ta' Novembru Fostend li bħalma tafu hija belt fuq il-kosta il kosta tal il-Parlament il-Parlament Ewropew meta aħna ppreżentajna il-prioritajiet tagħna aħna permezz dan is-symposium nixtiequ li nikkontribwixxu għal dan din il-proċess ta' riflessjoni biex inħejju il-politika komuni għal sajt politika komuni f'dan ir-rigward trid tkun lesta eh, mill-2013 l-atturi f'dan is-settur għandhom ħafna pożizzjonijiet differenti, opinjonijiet differenti u mod kif għandu jitħares l-ambjent. Il-għan ta' symposium huwa li aħna niddiskutu din il-problema eh, fid-dettal u li naraw x'inhuma l-aħjar prassi għalhekk aħna rridu norganizzaw il-diskussjoni fuq ħames suġġetti il-ġbir ta' dejta l-evalvazzjoni tal-istok, sforzi konġunti biex ikun hemm selettività aħjar u innaqsu il-ħella, komunikazzjoni bejn ix-xjenzati u l-industrija, it-titjib tal-proċess ta' konsultazzjoni integrat u fl-aħħar l-autoġestjoni dan il-symposium se eh, selfi biex jibda dibattitu fost il-Ministri waqt il-Konsil tal-Agrikoltura u s-Sajt f'Novembru bat il-Konsil joħroġ il-konklużjonijiet xirqa. Grazzi, Sur Gallagher, għandek 30 sekonda. Grazzi, President, nishtiq nifra il ministru Tal-li wasal biex għamil din il-konferenza fejn qarrab lill-xjenzati u id-dinja tas-sajt. Dwar il-kwistjoni tal-discharge rridu li aħna ndaħlu n-nisa sajjida biex huma jkun jistgħu jiġu kompensati u importanti illi dan flimkien mal erba' kwistjonijiet l-oħra li ser jitqajmu jitqajmu f'din il-laqa. Jien nixtieq nissuġġerix il-Ministru biex huwa mod partikolari jara l-bastimenti żgħar li huma taħt 15-il metru. Irridu jaqalaw l-għajxin ta' kuljum, irridu jaqalaw l-ħobża ta' kuljum. Huma mhumiex jagħmlu l-ebda impatt kbir fuq dan l-istokk rinnovabbli tant importanti. Grazzi tassew. Grazzi, kjożbok xur sastel tixtieq twieġeb għal-kumment imqajjem mill-ebib tagħna. Jena rrit nirringrazzja l-onorevoli membru għal suġġerimenti u għal eh, bizzat li jesprima illi jena senaddijom eh, l-ministri illi sejmexxu dan is-simposium. Brian Crowley. Jena mela l-għura sanaddu għal-mistoqsija li jmiss illi ġitim għajma Missur Crowley dwar negozjati tal-adezjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kroazja. l autor ma jinsabx prezenti hawnhekk u Sur Gallagher ser eh, jitkellem floku. Tista' tirrispondi xur sostar kjoġbok? Monsieur le Président. Sur President, il-Kunsil ħa nota tal-fat li negozjati ta' ma' mal-Kroazja imxew il-qoddim ħafna u li din deħli nisa fil-fazi finali tagħhom l-Unjoni Ewropea eh, kontenta bl-isforzi li għamlet il-Kroazja f'dawn l-aħħar snin u anki fil-pass il-qoddim li għamlet fil-rispet ta' kriterji eh, meħtieġa. Il-konferenza tal-adezjoni seta tiftaħ 33 minn 35 kapitlu u toloq tal-23 mod provizorju. Ewa essenzjali li il-Kroazja tkompli tagħmel iktar sforzi fin-naħa f'dak li għandu xaqsam riforma, b'mod partikolari fosma tal-ġustizzja, l-amministrazzjoni pubblika, ċlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, ir-rispett tal-minoranzi u l-protezzjoni tagħhom u eh, inkluż il-ritorn tar rifuġġjati u eh, fuq eh, lat ta' krimini tal-gwerra u l-aspetti ekonomiċi presidenza hija lesta li tassisti lil Kroazja biex tkompli tagħmel progressi kbar fin-negozjati u talaq malar kemm jista' jkun l-akbar numru possibbli ta' kapitli u għalhekk hemm bżonn illi l-Kroazja tiffinalizza u talaq temm il-riformi li għadni kif semmejt u tissodisfa il-kriterji illi għad baqa u dejjem fl-iskadenzi il-kapitli li għat jridu jkunu eżaminati mill-Stati membri li jistaw forsi jkunu konklużi jekk jaraw li il-Kroazja u huma il-politika tal-konkurrenza kapitlu 8 agrikoltura svilup rurali kapitlu 11 is-sajt kapitlu 13 politika reġjonali koordinazzjoni tal-istrumenti strutturali kapitlu 22 il-ġudikatura kapitlu 23, ġustizja, libertà, sigurtà, 24, eh, ambjent 27, politika esterna ta' sigurtà u difiża, politika budgetarja 33, ċifiri għad baqa eh, tlet eh, kapitli rridu jinalqu mod provizorju, kapitlu 4, kapitlu 14, kapitlu 34, Il-kapitlu 35 kwistjonijiet eh, differenti se jkun eh, diskuss iktar il-qoddim. Senjor eh, Gallagher, se xteferu? Sur Gallagher, xtet għajem mistoqsija supplementari nsin nirringrazzja l-Ministru Għat waġiba tijaw tan dettaljata jena nishtiq nistaqsi jekk u jistax jinformani jew jgħidli jekk għandux informazzjoni disponibbli meta jintemmu negozjati u meta jkun hemm bżonn tittieħed deċiżjoni, jista' jgħid li jekk dik deċiżjoni se tittieħed minħata tal-Parlament Kroat waħdu jew inkella ser tkun opportunità li ser tingħata lin nies tal-Kroazja biex huma jiddiskutu permezz ta' referendum kif kien il-każ f'dak fil-każ li ġara f'pajjiżi. Grazzi sul Gerge. Ministru twieġeb għal dak il-kumment mistoqsija. Ovvjament aħna rridu niġġudikaw il-progress li jkun sar fil-Kroazja għalek jena ma nistax najdlek eżattament meta se jisiru dawn l-affarijiet, da jiddependi minn dak li tagħmel il-Kroazja u kemm timplementa riforma imma fl-aħħar tal-proċess u e, fil-kontatti li kelli mal-Ministru Kroat Iva, se jkun hemm referendum biex il-ċittadini jiddeċiedu jekk irridu xisseħbu fl-Unjoni Ewropea jew le. Grazzi tassew, l-Onorevoli Zemke jista' hemm mistoqsija oħra. Nixtieq nirringrazzjak. Nixtieq nistaqsi mistoqsija illi hija importanti. Inti Ministru għedt illi minn 35 kapitolu kapitoli 33 ġew miftuħa Inti deskrifejt il-progress f'dawn it-33 kapitoli. Mejn mela għandi mistoqsija ftit differenti. Liema żewġ kapitoli għadek għadkom ma ftaħtux fir rigward ta' negozjati għaliex jiena naħseb li dina ċaġa importanti li nkunu nafuha. Grazzi ta' sew, Sur Xastel. Monsieur le Président. Sur President, mandi lebda ideja nibat it-tweġiba din il-mistoqsija bil-miktub. Ma nafhomx blamment il-35 kapitlu dawk li huma infetħu u huma malu improvizorjament, dawk li qed jiġu diskussi, dawk li għad baqa. Jiena derli illi għajtajtkom tweġiba kompluta dwar eh, dawk il-kapitli li nafuqhom jekk għad baqa xi informazzjoni nieqsa nibatilkom bil-miktub. Grazzi ta' sew sur Chastel, jina zgur li l-membri parlamentari ser ikun sodisfat jek irċivi il-tweġiba bil-miktub. Issa l-mistoqsija mill-Onorevoli Harkin dwar id-demografika u dawk li għatu l-kura il-Ministru biex iwieġeb għas-Senjora Harkin, mistoqsija tagħha. Monsieur le Président. le President l-onorevoli membru għajmet kwestjoni li tħassibna ħafna f'dan il-kontest ta' diffikultajiet ekonomiku. Dawk li jagħtu il-kura eh, b'mod volontarju, din ovvjament eh, ma jagħtux bizzejiet sigħat tax-xogħol u ma jistgħux jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol dawn huma persuni illi jiffaċċaw ħafna problemi u rridu naraw li l-istati membri biex jikkonsidraw il-każijiet ta' dawn il-persuni fir-reġim tal-pensjonijiet. il-qafas rivedut fuq il-liv tal-ġenituri u wara dan il-perjodu il-ġenitur kollu id-dritt illi jerġa' jieħu x-xogħol li kellu skont il kontrat tax-xogħol. Il-msieħba soċjali ġew ehm, konsultati forsi jaħsbu li jisibu tipi oħrajn tal-liv li eh, persuna tista' tieħu forsi anki biex jagħtu kura lill membru tal-familja mbagħad inqas ta' gwaljanza li teżisti bejn in-nisa u l-irġiel u il-Konsil għal li ħafna drabi huma n-nisa illi jagħmlu eh, xogħol ta' dan it-tip anke minħabba l-istereotipi soċjali li jitħadmu fil-familji fl-aħħar programm ta' azzjoni fl-2007 il-Konsillu u l-Kummissjoni adottaw għat ta' indikaturi li jippermettu li l-Istati membri l kommissjoni biex jisegwu dawn il-kwistjonijiet u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill, il-Kunsill rrit iqis il-fatt illi jekk wieħed jaċċetta illi jagħmel xogħol bla ħlas minn flok xogħol bil-paga, din ukoll tista' tkun għażla personali, però ovvjament twassal għal ehm, Eh, telf ħafna drabi tal-indipendenza finanzjarja. Dan ukoll jista' jwassal imbagħad għal pensjonijiet iktar baxxi għax ikun persuni jkunu ħadmu inqas. Dan ifisser illi dan il-pis il irid jinqasam bejn in-nisa u l-irġiel u naraw illi jkun hemm faċilitajiet xierqal għal kura tat-tfal u servizzi ta' assistenza sabiex peress eh, meta wieħed iqis li l-popolazzjoni qiegħda dejjem tixjieh ikun hemm persuni oħrajn li jistgħu jieħdu ħsieb il-persuni anzjani fis-soċjetà tagħna wara kollox dan ukoll imurid fit mal l-ugwaljanza fost is-sessi. Testablement une corrélation entre un taux d'emploi des femmes. Hemm konnessjoni bejn in-numru ta' nisa li jaħdmu u l-faċilitajiet ta' kura ta' tfal. u kol il-livelli u li jinta fertilita fil-popolazzjoni. U għalek, għanna din niprofaw namlu l-armutana biex niksbu bilanċ tajjeb bejn il-ħajja tal-familja u x-xol. Grazzi, Signora Harkin, tajjeb mistoqsija 30 minn sekonda. Grazzi, Ministru tal-tweġiba tajba tijak. U ovvju l-Konsil dan qed jieħdu bis-serjetà jiena interessata li nisma' dwar il-fatt, il-fatt li intom qegħdin taraw il-kas tal-keres, il-lif tal-ġenituri. il kastal tal il keres il lif tal ġenituri l-istess standards ridu japplikaw għal dawk li ridu jarġaw lura fid-dinja tax-xogħol dan huwa aspett minnhom. aspet ieħor huwa dwar iż-żgħażagħ li jispiċċaw jieħdu ħsieb persuni oħra. Spiss dawn ninsew, inti wkoll semmejt għażla personali, hekk iridu il-carriers huma jridu illi kollhom l-għażla jekk jahdmu jew jieħdux ħsieb li xi ħadd. Jiena sodisfatta li nisma li inti qed tikkonsidra kol kwistjoni tal-pensjonijiet għaliex dak li jiġri s-soltu huwa li l-carriers jitilfu parti mis-salarju tagħhom ma jkunux jistaw eh, komplu ħalsu l-bolla u għalek u ma jitilfu parti mill pensjoni tagħhom u dan huwa qasam fejn il-Kunsill jista' jagħmel xi rakkomandazzjoni lill istati membri. Grazzi Sinjora Harkins. Issa l-Nevoli xastel. Sur xastel. Iwa, il-membru raġa attenniet parti mit-tweġiba tiegħi jiena naqbel perfettament magħha. Jiena naħseb illi mod partikolari nisa illi jażlu dan l-istil ta' ħajja u ma meridux jiġu penalizzati fl-aħħar tal-karriera tagħhom. ma jridu jibbenefikaw minn pensjoni deċenti u dan huwa l-intenzjoni tal-Kunsilli li jgħinhom biex dan isir. Grazzi tassew mistoqsija li jmiss. Hija l-mistoqsija mqajma mill-kollega Swifka u s-sur Valenza ser kun qed jirrappreżentah. Dinja marbuta mal-xandir televiżiv għal aqsa. Kjoġbok. Fl-10 ta' Marzu 2010 il-Kunsill u l-Parlament Ewropew adottaw Direttiva 2010-13 dwar direttiva audiovisiva li tkopri televizjoni u servizzi oħra tal-mezzi tax-xandi fl-Unjoni Ewropea artikolu 6 ta' din id-direttiva jgħid biex l-Istati membri jieħdu miżuri xirqa biex jiżguraw illi servizzi audiovizivi ma jinċitawx mibeda għabbażi ta' sess, reliġjon, ċittadinanza. Huwa fidin il-Komissjoni bħala Gwardjan ta' Trattati li ta' Trattati tiżgura li l-Istati membri implementaw b'mod ċira id-direttiva skont artiklu 2 ta' direttiva l-Istati membri membri huma kompetenti eh, biex jirregolaw il-programmi li jiġu mxandra li l-in mill-Unjoni Ewropea permezz ta' satellita, il-satellita li tkun proprjetà tal-Istat membru. F'dan il-każ speċifiku il-IMLMEP il-Kunsill iħoss il komissjoni kummissjoni għamlet din il-kustjon, informat il-kustjon l CSA u ma għedin jirrevedu din il-kustjoni u ma nistawx nikkommentaw dwar l-investigazzjoni li għaddeja. Grazzi, l-Onorevoli Valenza. għajem mistoqsija supplementarja? Grazzi, President. Jina ma naqbilx mal-aħħar parti ta' tweġiba għaliex jiena naħseb illi huwa kompitu tal-Kummissjoni u tal-Kunsill biex huma jsegwu mill-qrib dawn ix-xejrit negattivi li qegħdin narawhom spiss fil-mod ta' kif eh, taħdem din is-satellita. Għaliex eh, għal darb'oħra huma eh, jkunu jafu li qed jaġgħu jiġu qed jaġgħu ixandru qegħdin jiksru l-liġi u mhux suppost isir hekk jiena naħseb din il-kwistjoni tesprimi tħassib tagħna ridu nagħmlu aħna biex eh, din il-biċċa tax-xogħol tieqaf darba dejjem. Grazzi ta' sew sur Valeza sur Xastel, xi wieġeb. Iva, jiena eh, naqbel mal-interpretazzjoni tiegħek mod parzjali ovvjament. L-istati membri rridu jiżguraw il-Kummissjoni ukoll qed tiżgura. Eh, li l-istati membri qegħdin jimplementaw id-direttiva, aħna rridu niżguraw li dan jiġri u hekk għamilna meta adottajna d-direttiva u għalhekk huwa fidej l-istati membri taħt is-sorveljanza tal-Kummissjoni li huma jimplementaw id-direttiva. Grazzi Sur Chassel. Issa ngħaddu għal mistoqsija numru 9 u numru 10. Dinja mistoqsija mis-Sinjura Tikaw. Sur Tarabella ser jitkellem floka. Sosija numru 10 kollega Sean Kelly ġiet irtirata. Dawn iż-żewġ mistoqsijiet ġew irtirati, numru 9 u numru 10. Allura ngħaddu l-mistoqsija numru 11 minn Oli Schmidt dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza tar-Roma fl-Ewropa u l-movimenti l ċittadin tal-Unjoni Ewropea sur Xastel. Kieżbok tista' twieġeb għal din mistoqsija President, wara it-tieni summit Ewropew dwar ir-Roma fis 7 u 8 ta' Ġunju il-Kunsill adotta konklużjonijiet biex ikompli jippromovi l-integrazzjoni ta' Roma. Iżda ġim rikonoxxut illi parti sinifikanti mir Roma qegħdin jgħixu f'ċirkostanzi ta' eh, faqar, diskriminazzjoni u esklużjoni. Dan ifisser li huma għandhom livell bass ta' edukazzjoni, aċċess mhux xira għal djar u għandhom ukoll kundizzjonijiet ta' saħħa prekari. U għalhekk aħna rdu nkomplu nippromovu l-inklużjoni soċjali u ekonomika tar Roma. Skont il-konklużjonijiet li ġew adottati mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Irridu ngarantixxu applikazzjoni effettiva tal-politika l istrumenti tal-politika attwali. Il-Kunsill ukoll saħa illi irrid jiġi żgurat l-awtoritajiet lokali, soċjetà ċivili u Roma nfushom irdu jkunu attivi immens biex dan jinkiseb. Il-programm ta' Stokkolma li ġie adottat fl-2009 mill-Kunsill Ewropew b'mod espliċitu jisemmi il-komunità Roma u jħeġġeġ l-istati membri biex huma jagħmlu sforzi konġunti biex jappoġġaw il dawn il-persuni li għandhom pożizzjoni ek dajfa fis-soċjetà. Ta' bilħaq f'din il laqgħa tal-membri tal-Kunsill Ewropew fis-16 17 ta' Settembru din il-kwistjoni ta' Roma tqajmet u ġiet diskussa kien hemm tliet punti fil-qosor u l-istati membri huma titolati li jieħdu miżuri biex jiżguraw l-istat ta' dritt ikun preżenti dejjem fit-territorju tagħhom huma għandhom id-dmir illi jħarsu liġi komunitarju jiżguraw illi l-istati membri jagħmlu hekk. Imbagħad hemm il-problema tal-integrazzjoni. Fil-laqalim isser tiġi diskussa b'mod aktar profondi l-problema tar Roma. Il-Presidenza Belġana tixtieq illi s-suġġett tal-integrazzjoni tar Roma jitpoġġa fil-laqa EBSCO ta' Ottubru li jmiss. Fil-21 ta' Ottubru il-Kunsill apparentament ma natatlux informazzjoni dwar il-konklużjonijiet tal-laqa ta' 6 u 7 ta' settembru ġewwa Pariġi. Sa fejn ma kienx biss dwar ir-Roma. Grazzi Sur Chastel, Sur Schmidt 30 sekonda. Grazzi President, grazzi lill ministru għat-tweġiba. Jiena naħseb li inti Ministru u u 27 stat membru, kollha kemm huma għandhom raġuni tajba biex jirreaġixxu malaj kemm jista' jkun u b'mod ċar. Din is-sitwazzjoni diffiċli għall-Ewropa, aħna nafu illi ir-Roma ġew persekwitati għal sekli sħaħ. Dan l-aħħar rajna illi l-Ewropa għandha ċertu limitazzjonijiet dan ir-rigward. Jekk irdu ngħidu pajjiżi oħra illi huma jridu ġiburuhom tajjeb, aħna stess irdu nġiburuħna tajjeb. Isabel Fonseca li ġurnalista u kittiba kitbet tip imsejjaħ Bermi Standing, ekkin jismu. Dan il-ktib imsejjaħ itfinni kif jien. Issa jina nishtiq nistaqsi biex eh, niċċaraw din il pozizjoni u importanti illi aħna nkunu nafu x'qed jiġri fl-istorja tagħna li jekk li aħna ma jkollna l-ebda kredibilità. Issa ħatta, eh? ok. Senjor Chastel, tiene usted la palabra. Grazie, Sur Schmidt. Sur Chastel. Acte de la suggestion de revisiter notre histoire par rapport à la problématique et dire combien dans un dossier. Iva, jena nishtiq ngħid illi fi kwistjoni hekk anqla dan l-aħħar ġimgħat il-Kunsill jistenna biex il-Kummissjoni tipproduċi dettal analiżi dettaljata ta' dan id-dossier frabta ma' dibattitu illi kien hemm dan l-aħħar. Mhuwiex kompitu tal-Kunsill innifsu illi jġudika situazzjoni partikolari bħal din. Imma il-Kummissjoni trid tgħidilna jekk it-trattati u d-direttivi qegħdin eh, l-istati membri u x'qed jobduhom jew le. Grazzi sur Xaster mistoqsija tnax mill-Onorevoli Rodi Krazza dwar iżvilupp ta' suq internu suq diġitali. Kittiba miex preżenti u għalek din ta' għamel, għallur naddu l-soqsija 13 dwar l-onorevoli Jim Higgins dwar traffikar ta' tfal. Sur xastelek jazbok. Il-leġislazzjoni attwali biex prevenu traffikar tal-bnedmin hija parti mid-direttiva tal-2002 li prevjeni traffikar tal-bnedmin u dan jobbliga l-istati membri biex huma jikkastigaw kull tip ta' ksur ta' din il-liġi. Ukoll liħ tal-flus permezz ta' l-isfruttar ta' traffikar tal-bniedem dan ukoll tiġi kastigat mill-liġi. Hemm miżuri biex iħarsu lil vittmi. Hemm direttiva li qed tiġi proposta marbuta mal-isfruttar ta' tfal b'mod sesswali u pornografija ta' tfal ukoll dan qed jiġi eżaminat mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-proposti għandhom lan li jipprovdu għajnuna speċifika għal vittmi ta' tfal għal tfali huma vittmi ta' traffikar u kol hemm dispożizzjonijiet li permettu biex ikun hemm eh, persuni li jitrasu l-qorti jekk huma jwettqu dan it-tip ta' reat. Issa għabbażi tal-programm ta' Stokkolma għajnuna speċifika hija għandha tkun proporzjonali mal dawk it-tfal li jkunu vittmi tal-abus sesswali u l-isfruttar u tfal minuri mhux akkompanjati li jkunu soġġetti ta' traffikar tal-bnedmin. Jew kella immigranti mhux akkompanjati. L-Unjoni Ewropea qed tadotta pjan għal minuri għal minorenni mhux akkompanjati b'approċċ konġunt li poġġi l-interess ta' tfal l-ewwel u qabel kollox. Din naraw kwistjonijiet marbuta mal eh, dawn it-tfal għandhom jingħataw saqaf taħt rashom u jkun hemm soluzzjoni ta' malajr. Is-soluzzjoni tal-2010 sejjaħ li stati membri biex huma jkastigaw stati membri fejn fihom hemm traffikar ta' tfal u din informazzjoni tingħata tinħarġ mod pubbliku. Issa minħabba li diffiċli illi nkun nafu kemm nies huma vittmi ta' traffikar ta' tfal. Jew inkella kemm persuna daħlet mod legalment fit-territorju tal-Unjoni Ewropea bħala parti minn traffikar tal-bnedmin u biex niksbu statistika viabli u oġġettiva il-Kunsill f'Ġunju 2009 adotta l-ideja li jitwaqqaf netwerk ta' rapportaġġ dwar it-traffikar tal-bnedmin. Huwa dan il-netwerk li għandu jservi pala fora barrani biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi u biex it-traffikar tal-bnedmin jiġi miġġieled fuq skala Ewropea dan il-network ġim fassal u hemm dokument ġenerali tal-linji gwida dwar it-traffikar tal-bnedmin li ġie adottat fil-2009 f'Novembru. Hemm parti marbuta ma' traffikar ta' tfal ukoll. Hemm refer referenzi dwar l-istati membri ma mhuwiex dmir tal-Kunsill li jitkellem dwar l-istati membri partikolari. Sur Higgins, grazzi, ah, il-koll naqblu li traffikar tal-bnedmin huwa reat kbir. Traffikar tal-oħrajn ta' kantu xaqsam traffikar tal-adulti huwa diġà ħażina ma dak ta' tfal war. Dak kantu xaqsam pajjiżi għandna l-leġiżlazzjoni tal-2002 rapport ekpet dwar il-prestazzjoni tal-Irlanda kien devastanti. 441 tifel u tifla illi instabu nieqsa. Aħna għandna bżonn li huma nieqsa għanna bżon ta' network u għalek ta' bilħa irridu nieħdu azzjoni. Jina infaħar il konsil fi rigward ta' determinazzjoni tiegħu. Grazzi Sur Higgins, Sur Chastel. Tixtieq twieġeb? Iva nixtieq nirringrazzja l-membru onorevoli għal dak li għadu kif qal il konsil U għana nistaw nidwu dak li għadna qabel il-kwistjoni li nassistu il-vitmi ta' trafikar tal-bniedmin hija parti importanti ħafna ta' direttiva fuq il-ġlida kontra trafikar tal-bniedmin. U l-kunsissi għamil da' kollu li jista' sabiex iżom dan l-ispett eh, tal-network effettiva fuq l-agenda u nippruvaw nikkonvinċu l-istati membri kollha sabiex bekk jenalizzaw il-aħjar prassi mill-ġdid u fost l-Ewropa kollha sabiex narmonizzaw ir-regoli tagħna fl-Europa. Grazzi tassew Sur Chastel, naddu għal-mistoqsija 14, Missur Lion Elward fuq il-Miżuri Ewropej favur il-ħolqin tal impieg Din ser tiġi rappreżentata Missur Gallagher. Lu, met qed jikser ir-rekord meta qed eh, jaddot, għaxet jaddotta mistoqsijiet l mhumiex tiegħu mela nagħtik il-kelma. Sur Chastel. Sur Gallagher, Grazzi ħafna tal-li tajna l-opportunità li nitkellem fuq dan il-punt daqshekk importanti li stati membri huma kompetenti f'dak li għandu x'jaqsam mad definizzjoni twettiq tal-politiki nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam l-impjiegi u peress li s-swieq tax-xogħol huma differenti minn stat membru għal ieħor anke l-miżuri huma differenti imma dejjem iridu jikkontribwixxu biex aħna nilħuq l-anijiet globali tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam trattati dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea Dawn il-miżuri huma mammotija fil-Strateġija Ewropea għall impiegi li tipprovdi linji gwida u rakkomandazzjoni lill istati membri waqt il laqgħa ta' ġunju tal-2010 l-Kunsill Ewropew qal li qabel mal-orjentament ġenerali dak li għandi xaqsa minn linji gwida għal politika ekonomika u tal-impik li huma importanti ħafna biex aħna l-ħuqlanijiet tal-istrateġija Ewropea l-2020 għall-impik u tkabbir. Meta aħna isna l-opinjoni tal-Parlament il-bat il-presidenza se tippreżenta il-konklużjonijiet tagħha waqt il-Konsil tal-EBSCO fil-21 ta' Ottubru fl-2010 dan il-linji gwida jgħidu li l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea jridu jagħmlu riformi sabiex ikun hemm kapir intelligenti, sostenibbli u inklusiv ir-riformi jrid ikollhom il-lan li jsaħħu il-parteċipazzjoni fis-suq ta' xogħol mod partikolari għal gruppi illi mhumiex rappreżentati biżejt iż-żgħażagħ, l-anzjani, dawk li ma tantx għandhom kwalifiki, l-immigranti legali biex innaqsu l-qat strutturali u jtejbu l-kwalità tal-impjeg mill-riżuri illi illi joħolqu wkoll forza tal-ħaddiema li tkun eh, kwalifikata. Użu xieraq tal-Fondi Ewropew, l-Fond Soċjali Ewropej, fost oħrajn li permettina li aħna nilħu dawn l-għanijiet u niżguraw li jkun hemm iktar aċċess għall impik wara suq tal- tal fl-Unjoni Ewropea kollha b'mod partikolari fiż-żoni svantaġġati. Eh, il-rapport konġunt annwali fuq l-impjegi. Il-Kummissjoni eh, u l-Konsil qegħdin jaħdmu fl-imkien u jizomu għajnejhom biex ifasslu linji gwida rakkomandazzjonijiet fuq dan is-suġġett l-aħħar rapport konġunt fuq l impiek 2010 2010 tal- Rebbija tal-2010 jati stampa ċara tal-miżuri li qegħdin ħadmu l-istati membri differenti sabiex iżidu l-inklużjoni ta' zaza u nisa l-konsil per eżempju għal li bżon li jittejjeb l-ambjent fil-kumpaniji, stimulaw il-xol favur l-ambjent u jimmodernizzaw il baz industrijali tagħhom. Oh, biex tejbu kol l efficienza ta' da kollu li jisir dan kollu kol għandu rwol importanti ħafna Signor Gallagher, su pregunta supplementari. Grazie tassew Sur Gallagher, l-mistoqsi supplementari. Sur President, fissa Mr. Elbert, nix nirringrazzjak għal tweġiba tijak. Fil-waqt li l-pjanijiet u ma wisa nishtiq najt li l-impjek jista jinħoloq fil-madqasira ta' żmien u l-Kummissjoni ammettiet li l-Ewropa da titlef mill-1.5 miljun impjek fuq meda twila ta' żmien għaliex qed ninżammu lura minn regolamenti eccessivi ta' impjek u ħafna birokrazija inti semmejt il-politika nazzjonali, pero madana kollu inti tiftakar tajjeb li l-indirizz li jagħmel il-President Barroso u li nitrattaw mal-birokrazija u jien ma nafx x'azzjoni immedjata l kunsilli jista' jieħu biex din il-burokrazija titnaqqas u jinħolo l-impjieg. Grazzi Sur Gallagher. Ministru kjoġbu. il-mistoqsija vera kienet fuq l impjieg u aħna konċertajna fuq il-miżuri strutturali biex eh, noħolqu iktar impjiegi permezz tal-istrateġija tal-2020 minti għandek raġun biex tbieħ għaliex fil-programm tal-presidenza tagħna għandna sensiela ta' miżuri sabiex innaqsu l-pis amministrattiv fuq l-SMEs fuq il mikrokompanijie li m'għandhomx il-kapaċità strutturali biex ikollhom il-personal in-nies li ħaddiema biex joqgħdu jistudjaw il-leġiżlazzjoni fis-seħħ u l-għajnuniet mofruti lil kumpaniji li huma komplessi ħafna għal kumpaniji żgħar għalhekk jiena naf li fil-Belġu u taħt presidenza Belġana il-Ministru kompetenti Eh, se jorganizza laqa informali u f'dik l-okkazjoni se jara kif se naqsu dan il-pis amministrattiv illi xekkel dawn il-kumpaniji żar u ta' daqs medju. Grazzi tassew, aħna għalulna fil-fat li s-sur Kelly irtira il-mistoqsija 15 Is-Sinjura Andri Andrikini mhix edha hawnhekk naqżu n-numru 16 ngħaddu għal numru 17 li għandna Sur Richard Howitt, progress fid-direttiva orizzontali tal-Unjoni Ewropea kontra diskriminazzjoni. Din ġiet adottata mis-Sinjura Kinga. Is-Sur Shastar jekk jogħġbok tista' twieġeb għal din il-mistoqsija. Mbagħad nisimgħu mis-Sinjura Kinga il-memorandum ta' ftajim li jirreferi għalih il-membru Questa è la questione numero 17. au cours de la présidence Waqt il-presidenza spanjola l-Konsil eżamina l-proposta ta' direttiva u fis-7 ta' Ġunju ta' din is-sena ħanota ta' rapport tal-Presidenza fuq l-istat tax-xogħol u nar fej wasal skont ir-rapport se jkun hemm bżonn illi inkomplu niflu din il-proposta b'mod partikolari il-kamp ta' applikazzjoni, il-provvedimenti li għandhom x'jaqsmu mal persuni eh, b'diżabilità. Il-membri tal-Kunsill iridu wkoll jinsistu fuq iħtieġa ħtieġa li niggarantixxu ċertezza u sigurtà legali għal massimu li jiġi rispettat ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-proposta tkun adottata skont l-artiklu 19 ta' trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jitlob l-unanimità tal-membri tal-Kunsill. Jekk l-abbozz direttiva irrid jilħaq ċerti għanijiet tal-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda marbutin ma' drittijiet ta' persuni b'diżabilità, dan l-istrument mandux il-lan illi iwetta din il-konvenzjoni b'mod legali għanda għandu firxa ħafna iktar wiesa li l-Unjoni Ewropea sen Għet mill-għanijiet ta' diskussjoni li għadeja bħalissa fiħdan il-Konsil, trid li tiżgura li kunem koerenza ma' din il-konvenzjoni għal dak li għandu xieqsa ma' l-spejjes ekonomiċi ta' eh, legalità Eh, se niddiskutu wkoll il-konċett ta' spejjeż proporzjonali biex naraw l-aċċess u l-ispejjeż ta' dan l-aċċess, il-prezz ta' dan l-aċċess dejjem sabiex aħna nilħu din l-unanimità, il-Kunsill issa ma jistax jgħid x'se jkun ir-riżultat ta' dawn in-negozjati u laqas kemm se jdumu. Gracias, Signor Ministro, Signora Gönz, Grazie tassew, Jekk jogħġbok issa għandek mistoqsija supplementari. Grazzi tassew, su President, jiena provajt. Nifhem aħjar li ma argumenti u kontra-argumenti kienem fil-Kunsil mill-2008 għal-għawn. Dil mistoqsija kienet ila fuq l-agenda minn dak iż-żmien u s-sena li ġejja l-Parlament Ewropew ser ikun qed jadotta il fil-qafas ta' din id-direttiva hemm spejjeż però hemm responsabiltajiet ukoll meta nitkellmu dwar il-konvenzjoni ta' ġisma' dan nixtieq ukoll insaqsi lilek sur xastel inti hawnhekk tara opportunità li fil-ġejjini wara l-analiżi tal-kondizzjonijiet aħna kun nistgħu nagħmlu progress xorta waħda, nasab li l-kriżi kienet bħal twissija. Kienet twissija li l-opportunitajiet indaqs ugwaljanza jaffermi importanti irridu nkopru niġġieldu diskriminazzjoni. La palabra. Tassew, is-sur xastel jekk jogħġbok. Sur President, jena nifem il-mistoqsija ta' senjura u l-pazjenza u koll biex naraw l-affarijiet jimxu l-qoddim f'dan ir-rigward tal-ixet il diskussjoni tilhom għaddejjin ma' dinja proposta innovativa b'kamp ta' applikazzjoni wiesa ħafna normi ta' applikazzjoni prattiċi u intenni l-unanimità tal-Istati membri u l-konsens tal-Parlament Ewropew huma meħtieġa sabiex din id-direttiva tkun adottata negozjati komplessi saru feħdan il-Konsill qed jagħti ħafna u jeddedika ħafna enerġija lil dan id-dossier, il-grupp ta' ħidma kwistjonijiet soċjali li ġiġa diskuta din il-proposta darbtejn taħt presidenza belġana u se jsiru wkoll laqat oħrajn u mandi ebda dubju illi jekk din il-problema ma tiġix konkluża u solvuta taħt il-presidenza tagħna presidenza li jmiss ġifir presidenza Ungeriża se tagħmel dak kollu li tista' sabiex eh, tikkonkludi l-affarijiet. E, las preguntas 18. Grazzi ta' sul xestel, issa numru 18, 19 u 20 daw il-mistoqsijiet fuq il-listi jaqgħu minħabba l-fat li l-kellima mumiex edin hawnhekk u għalhekk wasanna fit tmim tas sessjoni. Nixtieq ngħid xi ħaġa pożittiva rigward iċ-ċirkustanzi u għalhekk din il-plenarja aħna rajna li għandna ugwaljanza bejn il-nisa u l-irġil jidher li hawn is-sur Signora Gallagher u jien li nista' ngħid li hawn paragun tajjeb. Però kieku kienu ħjar kieku l-proporzjon kien irrappreżentat minn aktar eh, nies. Però nirringrazzja lil kulħadd, li nirringrazzja l-isforzi tagħkom, tal-li kontu tant effiċjenti u nixtieq ngħid ukoll li mhux ħaġa komuni li nkunu kapaċi namlu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin u b'mod daqshekk maġġel. Mela lek aħna wasanna fit mim ta' sessjoni, li mis-sessjoni li mis ser issir għada fit-23 ta' settembru mill-10 sal sa' nofsinhar u tistaw taraw l-agenda disponibli fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew naġġorna is-sessjoni u inselmilkom.